Thank you very much. Can we st- Grazie, nibdaw. bir rapport Janko Sari. Jew opinjoni fuq il-budget. U għana rapporter fuq il-budget, fuq il-komitat, tal-komitat tal-budget. Jens Kje. Mela Lisa. President, grazie. Iva jena rapporter ta' dan il-rapport. Fissem l-imko. Fuq il-budget ġenerali tal-2017. E, l-iskadenza l emendi kienet il-biraħ u għanna 24 kollox u 14 kienu għal-budget u seba kienu jirregwardaw il-proġett pilota. La bosta opinjoni ħatkompli fuq l-istess prioritajiet, nishtiqna ngħid xi ħaġa fuq l-isfond kif se namlu s eh, sena ġejja. Din hija evalwazzjoni a priori ta' dak li se jiġri. U għanna għanna kriżi ċivili attualment fl-Unjoni Ewropea, għanna kriżi finanzjarja u kriżi politika u għanna nuqqas ta' fiduċa fost ċittadini lejn l-Unjoni Ewropea li ġi espress bil-vot tal-Brexit. U għal stat kultant tkun ħaġa ideja li l-ideja tajba li nerġaw morru l-ura lejn l-affarijiet bażiċi E, waħda minna mija illi issu intern li jaħdem tajib huwa fattur biex nipromovu tkabbir l-impjegi. U jkun importanti anki biex ninvestu fil- e, so intern iktar wisa u iktar profond. U bekk nistaw intajbu il-benestri ta' ċittadini u nżidu l-fiduċa tagħhom. U huwa neċessarju importanti f'dawn il-kriżijiet li nħarsu lejn il-futur. U il-budget ġenerali tal-Unjoni għandu jappoġġa il għaniet li rigwardaw il-futur jew l-ekonomija u l-ekonomija ċirkolare kif ukoll it-tranzizjoni e lejn soċjetà digitali f'ħafna differenti, differenti ħafna. Il-mandat tal-imko tkopri ikopri ħafna programmi ta' finanzi, ta' finanzjamenti, per eżempju il-programm COSME, kif ukoll l-standardizzazzjoni tal-protezzjoni tal-konsumatur, kif ukoll l-Unjoni doganali. L-approfondiment tal tal-SME, u anki fiduċa ta' ċittadini. U dawnu ma kolla suġġetti illi ma nistawx namlu naqtaw fuqom. U da u xqal il-President Juncker immedjatament wara l krizi Brexit u illi issa was issa waqaf spiċċa żmien tal-tieħ u speċjalment fuq is-suq intern għal. Mbagħad xi kummenti fuq il-proposta tal-Kummissjoni għal budget ġenerali tal-2017. Jena naħseb illi il-prioritajiet fil-mandat tal-imko ġew konsidrati u dawn huma il-suġġetti fundamentali għal tkabbir futur għall impigi Kien hemm eh, titjib eh, sinifikattiv fuq il-Unjoni Doganali u anki fuq il-Kozme 0201 ċoħe l-promozzjoni ta' l-intraprenditurija u l acċess għal swieq dawn kollha irċevew finanzjamenti ulterjuri fuq l-appropriations. U kien hemm ukoll żieda anki fil-impenji għal ħlasijiet. U din hija ħaġa li nilqawha meta għandna livello li ta' għad fost iż-żaza. Hemm xi linji tal-budget li rigwardaw l-ispejs tal-personal u kol ġew imnaqsa kif ukoll anki l-finanzjamenti tal-programm Cosme. Jiena nixtieq nitlob eh, emenda tal-budget orizzontali, emenda orizzontali tal-budget li t teħtieġ li l-ċifri il prezentati fil-proposta tal-Kummissjoni għanda għanna nirritornawa jekk il-Kunsill jipproponi illi iridu jinqataw. Aħna nafu l-proposta tal-Kummissjoni u fit-22 ta' ulju mbagħad se jasal il-kummenti tal-Kunsill. u jina rċevejt appoċċa l proposta tiegħi mill ipp l alde u l-ħodor. Umbat xaħġa fuq kozme. Jina nishtiq u koll nitlob <clears throat> emenda tal-budget fuq il-programm COSME għax l-SMEs huma importanti ħafna l-ekonomija tal-Ewropa. U għal din ir-raġuni din għandha tkun waħda mill-prioritajiet tal-Parlament Ewropew. Minkejja l-fatt li l-Kommissjoni tipproponi li waħda mill-prioritajiet ta' COSME għandha li hija waħda mill-prioritajiet, il-Kummissjoni naqset il-finanzjament tagħha u s-sitwazzjoni ekonomika ma tiebiċ b'mod sinifikattiv u l-SMI e sa għandhom problemi jirċevu l-finanzi. U niproponi illi fuq il-linja tal-budget 0202 din għandha tinżamm eh, fuq il-livell tal-2016 għall-inqas u din proposta wkoll ġiet appoġġata mill-IPP għalde u ħodor. U bat kummenti ieħor illi ta' minn wieħed jiddiskutiha hawnhekk huwa illi l-ispiża jo il-ceiling eh, tal-ispiża fuq il-tintitolatura numru tlieta eh, huwa qawli wisq. Eh, il-programm ta' protezzjoni tal-konsumatur il-li huwa inkluż f'dan il titolu u l-kontinuazzjoni ta' dan il-programm huwa priorità. Umbat il-proġett pilota. L-Imko għanda ħafna pro posti tajbin għal proġetti pilota u ħafna minnhom huma jiġu taħt il-titolu tlieta. Issa, tkun ħaġa loġika nitolbu kif Dawn il-proġetti pilota jistaw jiseħu jekk il sealing tal- tal-ispiża ġiet ċeduta u jekk il-mekanizmi kollha ta' flessibilità ġew użati u l-kollegi kollha jaqblu fuq l-idea li dawn il-proġetti pilota huma importanti ħafna. U allura tkun ikun ħaġa tkun interessanti jek nisimaw issa l-opinjonijiet meta niftu diskussjoni wara il-prezentazzjoni tiegħi. Grazzi. Aya, would you like to speak for the Budget Committee? Thank you. Fisem il-Kumitat tal-Budget. Rentin, ich denke, es macht Sinn, dass... Äh, Grazie, Hafna. Jena, nishtiq n-forma l-kom, għaziz kollegi, ta' dan il-komitat fu situazzjoni illi palissanda xrasa mal-għaddejjanzi fil-negozjati, nishtiq nżid ma dak illi għadha kem semmit il-Sinjora Kanzari. Fil-proċedura budġetarja, aħna wasalna f'punt issa illi kien konsegwenza tal-fatt illi il-proposta budgetarja minna tal-Kommissjoni waslet ħames ġemat tard u għad il-raġuni ħna rajna li għanna daqxej ta' pressjoni u din xi ħaġa li diffiċa ħafna u għal-konsil toħloq l ħafna problemi minħabba illi naħseb illi aħna qabel is-sajf suppost kellna jkollna l-ewwel trilogu mal-Kunsill għabbażi ta' pożizzjoni li kienet diġà sviluppata iżda din ma nistgħux nagħmluha naturalment minħabba li l-Kunsill kellhom jistennew il-pubblikazzjoni ta' proposta budġetarja minħata l-Kummissjoni ġifiri. Issa l-Presidenza Slovakka qegħdin jaħdmu ħafna sabiex iħoġġu pożizzjoni tal-Kunsill U permezz din il-pożizzjoni tal-Kunsell mbagħad eżattament wara l-vakanzi tas-sajf ħanibdew naħdmu immedjatament fuqha minħabba li l-kollegi jafu sew illi l-emendi tagħna jistgħu jkunu żviluppati biss għabbażi tal-pożizzjoni tal-Kunsill tal-proposta tal-Kummissjoni. Żewġ ċerzi tal-emendi tal-Parlament Ewropew ħajkunu propju ħafna drabi dwar pożizzjoni iktar ta' vantaġġ illi kienet oriġinata tal-Kommissjoni u visa fil pożizzjoni tal-Kunsell. Minna tal-Parlament Ewropew aħna dan kieku kien ifisser illi qabel il-vaganzi tas-sajf aħna nkunu nistgħu niftehmu nivvotaw fuq mandat ta' trilogu. Iżda issa bil-mod ta' kif ħatimxi proċedura ma nistgħux nagħmlu hekk minħabba li ħadha tal-Parlament Ewropew aħna ħdibna bl-istess proċedura tas-sena 2014 minħabba ġifiri li kena l-elezzjoni parlamentari aħna kena innaqsu it-tul tan-negozjati ġifiri Jiena bl-approvazzjoni tal-kollegi fil-Kumitat tal-Budget bat-titra tal-rekomendazzjoni, letter of recommendation, l-istituzzjoni l-oħrajn ħalli naraw eżattament kif nistgħu nizviluppa l pożizzjoni tal-Parlament u aħna użajna u emizna din l-ittra ta' rekomendazzjoni mal- dak li kienet il-pożizzjoni tagħna. Din f'din litra aħna għandna nkluż dak li fil-fatt kien deċiż fih dan id-dokument dwar il-budget li adottajna f'Marzu. U naħseb li fil-fatt nistgħu ngħidu lill l-Kummissjoni segwiet dawn is-suġġerimenti. Iżda jiena naħseb li wieħed ma jridx Memxa fejn kun xie saħħar jew jaff jgħid eh, jibin fi bassar il-ġejjieni biex jgħid li naturalment aħna għanna l-kriżi ta' rafuġġjati li għanda bżonn attenzjoni partikolari, iżda li dan jgħati dajef il-situazzjoni u kol situazzjoni tal-budget u għankam ċertu pajizi li għandhom problemi ekonomiċi u ġifri naħseb li il-prioritajiet ħajkunu ċari. U għapparti minnek il-Kommissjoni fil-fatt ukoll waslet għal ċertu pożizzjoni. Tiġbir dan il-budget żgur ħajkun sottopost għal pressjoni qawwija. Jiena nfakkarkom li dan ħajkun l-ewwel qafas multinwani finanzjarju minn mindu għanna l-istrument fejn il-kontribuzzjoniet budġetarji mux ħajżidu, anzi ħajonqsu għall-ewwel darba. Għal raġuni aħna l-istati membri fil fat kellna nisolbu ħafna minnaħa tagħhom. U tistgħu ukoll tiftakru dwar dak illi aħna ftemna dwaru bejn is-sena 2014-2015 aħna fil-fatt rajna illi forsi dak il-flus li kellna kienu biżejjed forsi għal sena iżda mhumiex biżejjed għas-sitwazzjoni ta' kriżi li tinsab fiha l-Unjoni Ewropea bħalissa bil-problemi kollha li għandna dawn ir rizorsi finanzjarji mhumiex biżejjed sabiex nifinanzjaw il-miżuri li aħna adottajna. Ġifiri, aħna bħala Parlament Ewropew naħseb li rridu xi ftit jew wis nibbażaw il-pożizzjoni fuq il-fatt illi l-istrumenti ta' flessibilità li aħna adottajna fil-kuntest tal-qafas multianwali finanzjarju illi dawn il-miżuri ta' flessibilità li vera kellna bżonnhom, naħseb li kieku mingħajrhom żgur illi aħna ma stajniex E, nkunu f'din is-sitwazzjoni pjuttost relativament stabbli qegħdin fiha bħalissa. Ma sajniex kieku aħna nsaħħu ċertu osma budġetarji, issa dwar il-proposta tal-budget tal-Kommissjoni. Ek kif aħna qegħdin nistennew konna nistennew fil-kategorija numru tlieta, jiġifieri politika interna affarijiet li jinteressaw ħafna l-imko, sigurtà interna u fil-kategorija erba għandna l-politika esterna illi wasalna sal-limitu tal-kontribuzzjonijiet l-istajna ġifir il-marġni ta' dan il-qasam tal-budget huwa zero. U fil-fatt dan jorbot ma dak li qalet il sinjura Jakonsari dwar il-finanzjament ta' proġetti pilota u miżuri ta' tħejja illi ma jistawx fil-fatt, ma jistawx nkunu ottomisti fuq eh, il-finanzjament tal-jom, għanna madwar 300 proġett pilota kif ukoll miżuri ta' tħejja u naħseb il meta nqisu dawn l-ammonti Kolla żgur li m'għandniex il-miljun li għandna bżonn sabiex nimplementawhom dawn miżuri. Apparti minn hekk jiena naħseb illi dawn il-kumitati tal-esperti li zorna ħadd minnhom għalli sur Gajer Ismani ara aħna e, e, l-affarijiet tagħna mhumiex daqshekk importanti daqs ta' kumitati oħrajn, ġifieri aħna ħanoqogħdu lura le, kulħadd irid naturalment u bir-raġun jgħid li aħna għandna idea eċċellenti u nixtiequ illi nimplementaw għal idea tagħna. Iżda aħna ħanamlu minn kollox sabiex nippruvaw nigwadanjaw kemm nistgħu iktar flus għal um, appropriazzjonijiet u anka għal kontribuzzjonijiet ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nużaw nqasmuhom sew bejn loqsma kollha politiċi. Però ma nafx kemm il-Kunsill huwa lest illi aħna nimplementaw dawn bil-mod ta' kif qed niddeskrivilkom, jiena nista' ngħidilkom li m'għandniex marġini fit-tielet kategorija u jekk nista' ngħid xi ħaġa oħra anke f'dak li għandu x'jaqsam il-finanzjament tal-proġetti pilota u anka miżur ta' tħejjija dawn iridu jkunu konsadrati wkoll fil- fil-kategorija erba m'għandniex marġini fil-kategorija wieħed A li kopri wkoll il- Kozme għandna marġini ta' 81 miljun euro. U dan f'budget ta' 135 biljun euro mhumiex ħafna so kważi anzi mhuma xejn dan dawn l-ammonti li qed insemmilkom. Jiena din raġuni kolli ngħid li mhux biss irrabjat iżda daqsxejn diżappuntat u frustrat. Il-Kumitat tal-Politika Barranija ħasbu fuq inizjattiva bl-appoġġ tal-Kummissjoni iġifiri li konna 25 miljun euro, 10 miljuni minnhom ikunu ħlas oħrajn ikunu eh, mistax l-oħra jkunu obbligi ħalibek aħna nkunu nistgħu nappoġġaw l-inizjattiva ta' riċerka fil-difiża illi għanna zonu ġifir dawn naqsu naqra aktar dawn il-81 miljun li semmejtilkom bħala marġini. Jiena nixtieq eh, ngħidilkom illi ma niddubitax is-siwi ta' din l-inizjattiva iżda jiena bħala persuna responsabbli għal budget ikolli ngħid li għandi perspettiva differenti. L-Istati membri huma tal-opinjoni, il-politika tas-sigurtà ta komuni għanda tissaħħaħ u jekk l-istati membri jaħsbu li bħala miżura ta' tħejjija aħna rridu naraw li nsaħħu bażi ta' teknoloġija u ta' tarif li għandha l-industrija ta' difiża żgur li ħajjippoġġaw iktar li jkun hemm iktar flus li ħajjintefqu hemmhekk u mhux fil-kategorija fejn aħna rajna illi kienet qed tintefa' lura f'ħafna pajjiżi Ewropej, ġifiri illi niddedikaw flus illi fil-fatt għandha tingħata priorità. Jiena fil-mezz tax-xandir Ġermaniżi ma tantxina popolari minħabba dejjem ngħid li l-budget mhuwiex iffinanzjat biżejjed, iżda l-konsegwenza mhix biss li aħna nitolbu iktar flus mill-Istati Membri, iżda aħna rridu ngħidu li jekk aħna għandna ċertu xogħol li rridu nagħmlu, fil-fatt il-mezzi irridu jiġu minnaħat tal-istati membri u janka f'dak l-għandu xieqsam il-politika ta' sigurta komuni u ta' difiza jina naħseb illi l-istati membri jekk verament qed jagħtu għadaqseg valur din il-politika irridu jagħtu flus addizzjonali jikontribwixxu b'mod addizzjonali l-budget. Fu livell ġenerali din hija situazzjoni li nsabu fija, nfakkarkom ukoll illi meta Eh, konna din nimplementaw il-ftejjim tal-EFSI kien hemm 8 biljun euro illi kienu ħajkunu marbutin mal-garanzija l dan l-istrument taħt pilastru partikolari tal-budget u aħna issa sibna uġbarna bis 3.38 biljun euro ġifiri għatfadlinna nġbru iktar minn 4 biljun euro aħna ħanatu importanza wkoll għal fatt li mhux biss rridu naħsdu ħsieb il-kwistjoni tar-refuġjati fil-budget, iżda anka l-istimolu pereżempju ta' tkabbir u x-xogħol u aħna dan kollu fil-fatt diġà diskutejnieh fil-kuntest tal-Strateġija Ewropea strategy Ewropa 2020 u aħna provajna nistabilixxu pakkett din hija situazzjoni li nsabu fiha bħalissa u issa nistanna li nisma' l-kummenti minn ħadd tagħkom Mrs. kollegi. Thank you very Grazzi. Grazzi ħafna, Andrea Schwab. Jina t nirrappreżenta Shadow Rapporter Antonio Lopez Historis U nixtieq eh, fil-fatt jiena ngħid xi ħaġa tama li mhix ħanerġa' naqbis ukoll is-Sinjor Kanzari. Issa naħseb li naqbel miegħek li aħna rridu nieħdu ħsieb is-suq u għek u aħna hekk qed nagħmlu b'mod intensiv. U jekk qed naraw li hemm għandu jkun hemm iktar kontribuzzjonijiet li suq intern ħajkonna inqas problemi. Iżda jina naħseb naħat tal-komitat nistgħu noħorġu pozizjoni u s-sur Lopez Stories White nishtiqni niskuza ruħi ru fismu u uħaxsib ħafna dan is-suġġett mod intensiv u talabni li ngħidilkom illi aħna għal PPE il koll kemm aħna nafu illi iċ-ċifri illi prezentat il-Kummissjoni kena nistennawhom biex narawhom qabel ma nfasslu pożizzjoni tagħna, il punta tluq huwa tajjeb. Iżda aħna qegħdin nistennew ukoll li f'dak li għandu x'jaqsam il-budget li huwa relevanti għas-suq intern inżidu wkoll kontribuzzjonijiet. L-affarijiet ewlenin li aħna neħdu ssib huma marbutin mas-suq diġitali ew waħdini kif ukoll mas-suq waħdin ġenerali għal din raġuni aħna qegħdin naraw illi xewqat tal-Kumitat tal-Baġġit għandhom ikunu riflessi huma ġustifikati u aħna konvinti wkoll illi l-protezzjoni tal-konsumatur għandhom rwol importanti ħafna u dan koll qiegħed ikun rifless fil-proġetti pilota li semmiet is-Sinjura Jakkonzari, speċjalment għandu x'aqsam mal-fatt ukoll li il pettaforma tal-Online Dispute Resolution l-ODR fil-fatt taqtal waqt tkun stabilita u għandha tibda taħdem Il-rapporter nixtieq ukoll nirreferi għal fat li l-aċċess għall ekonomija ċirkulari huwa verament punt importanti għal dun raġuni aħna naħsbu li dan il-punt kif ukoll l-abbozz ta' Sinjura Jakkonzari rridu jintrabtu flimkien u apparti minn hekk jiena nixtieq eh, ngħid dak li kiteb ġifieri ħajamel punt fuq il-proġetti pilota. U illi fil-fatt għandu xaqsam ma' suq digitali waħdin. Jien naħseb li rridu nappoġġaw dan il-proġett minħabba li dan huwa importanti ħalli nejnu l-kumpaniji ħalli nifmu aħjar ukoll dawn il-problemi. U jekk l-e-commerce għat imxi tajba, tajjeb, Naħseb li nkun nistgħu niksbu xi ħaġa li hija fl-interess tagħna l-koll, ġifieri nittama li għamilt ċara pożizzjoni tal kollegi Socialist Shadow, is it Maria? Shadow, rapporter ta' soċjalisti, minu? Għaw xaħat jħor li intervjeni? Maria Grappini. Grazzi ħafna. Jena rrit nesprimi l-opinjoni tijaj ma l-ewer rrit u kol nifraħ li Liza jena u kol ktib xifti temendi u eh, jiena kontenta wkoll li l-espert tal-budget huwa preżenti jiena nifhem ukoll il-limitazzjonijiet tal-budget imma ma naħsibx laqqas li għanna kull darba noqogħdu ngħidu li aħna rridu nejnu l-SMEs nerġeġa niedu eh, il-ħolqin tal-impjegi u eh, it-kabbir u mbagħad meta naslu għassiju no għal fil-budget ma nsibux soluzzjonijiet. Jiena naqbel ma dak li fil prezentazzjoni taħħa anki il-kollega tagħna Sur Xwab naqbel miegħu ukoll, imma aħna ma nistgħux aħna bħala kumitat imko aħna ma nistgħux Eh, nazlu il-proġetti pilot għal-finanzjament. Jena eh, membru tal-intergrupp eh, għal-SMEs fil-Parlament Ewropew u kull darba li aħna n-organizzaw xaħġa f'dik l-entità naraw li jem talba għawija ħafna għal biex nejnu E, b'mod konkret lill-SMEs biex nerġaw natu spinta lill-impiegi. Għalek fl-emenda jiena tlabt li kunem linja ta' finanzjament konkreta sabiex inkunu nistaw nejnu lill-SMEs sabiex ikun jistaw ikunu attivi fuq livell internazzjonali u diffiċli ħafna l-kumpanija żgħira biex tagħmel studju tas-suq fiċ-Ċina fl-Indja sabiex tkun tista' tesporta l-arfin esper tagħha. Għalhekk kiena naqbel ma dak il qal is-Sur Gajer jekk minn dawn il-25 miljun li għandna kif nistgħu nużawhom biex nagħtu spinta l qudiem lir-riċerka pereżempju fil-qafas tal-difiża mela, allura l-istati membri wkoll iridu jikkontribwixxu u mhux um, jihdu naqsum il-budget li rridu eh, eh, nużaw għat kabbiru għall-impiegi. Jina nittama li permezz ta' l-emendi tijaj u għabbazi eh, ta' dak li kienet għada tajt il-Sinjura Rapporter, jirne xinna nsibu soluzzjonijiet sabiex man eh, ma nkomplux innaqsu mill-budget tagħna kif qalet Eliza u nittama illi kunu nistaw u proġetti ġodda. Jena naqbel ma dak illi qal kien qed jgħid is-Sur Gajer L-istati membri jekk iridu ebda problema jekk għandhom xi xewqat partikolari mela jdaħlu jdejhom fil-but u joħorġu il-flus sabiex il-budget Ewropew aħna nistgħu nużaħ verament għad kabbir u l-impjegi. Grazzi. Lisa, Lisa jew jak konsarja sur gajer irridu jgħidu xi ħaġa dite. Thank you, uh, Madam uh, Chair. Um... Si, Signora President, jina nista nitkellem fil-qosor ħafna. Ija ħasra illi aħna se jkonna naddottaw din l-opinjoni qabel ma naraw il-test tal-Kunsill u ma nifimx għalfejn il-budget tal-rapport il-rapport tal-budget mux qed eh, jirrispondi jekk huma kolħat jista' jkun tard, anki aħna nista' nkunu tard Dana minħabba dibattitu fuq il-Brexit u l-effetti li dan jista' jkollu fuq l-użu tal-budget is-sena d-dieħla. Jiena m'għandi ebda problema partikolari bl-opinjoni, għaliex l-istess waħda li għaddottajna xurilu naqbel mal-kommenti tal-PPE. Il-biraħ jiena erġajt ressaqt il-proġett pilota tiegħi u dak tal-komitat tiegħi li ressaqna s-sena l-oħra u dis-sena ġajt ressaqtu u nittama illi ikolli l-appoġġ tagħkom fil-vot f'Settembru. Rrid tiskellem fuq il-budget Iva, grazzi ħafna. Skużani li wasal tard, naħseb illi Eh, aħna għanna tlet punti li rridu namlu. L-ewwel nett eh, ħaġa tajba li nkunu nafu illi il-budget kif inhu maħsub jirrifletti l-bżonnijiet tal-inizjattivi għas-suq waħdini u żomm eh, u importanti li l-abbozz tal- opinjoni tirrifletti dan imħasbin ftit dwar il-programm Cosme u forsi għanna nirrivedua il-fuq, pero aħna zom il-pozizjoni tagħna li kull bidla fil-budget għandha issir b'mod eh, neutrali fuq il-budget, jiġifieri jitnaqqas minn ximkien li diġà qegħdin fil-budget u jintużaw banda oħra. Eh, single Digital Gateway, imsemmija fil-labbozz tal-opinjoni wkoll u qed illi il-swi uniċi jistgħu jkunu eh, xi ħaġa li tfixkel dak li jkun. Aħna naħsbu illi biex nifrankaw nistaw ukoll ntejbu dawn il-lodot mod partikolari sakemm single digital gateway tippermetti dan. Aħna basibna inres u xi emendi f'dan ir-rigward u nittamaw li eh, jiksbu l-appoġġ tagħkom hawnhekk flimko. Julia, Iva jew le, le. Il-rapporteurs ixtiqu jgħidu xi ħaġa. Iva, grazzi. Għal eh, dawk il-kommenti ta' appoċ kif għal il-rapporter Gaje din hija biċċa xogħol diffiċli ħafna. Imma Jiena naħseb illi il-krizi ta' kredibilità tal-Unjoni Ewropea maħniex se nsolvuha sempliċement jekk aħna natu kas il-kwestjonijiet bażiċi billi ninvestu fil limpik u tkabbir kemm jista' jkunu fuq kull livell. U jiena għad fil-bidu li il-Kummissjoni iset l-idejat illi ressaqna aħna. Imma kif qal s sur Gaje, hemm dejjem il-periklu li il-Kummissjoni forsi se tnaqqas dawn eh, l-appropriazzjonijiet u irrit eh, nisħa illi il-parlament għandu kollu l-possibilità li jollihom dawn l-appropriazzjoni tek ikun hemm bżonn irridu nqisu wkoll il-kuntest ta' żminijiet li qed ngħixu fihom u eh, nirreferi għal l-argumenti li resqet il-Kummissjoni u il-Komunità Xjentifika. li qalu illi eh, ma nistawx issa nkomplu għaddejjin bil-politika ta' tnaqis dejjem innaqsu naqsu naqsu dak iż-żmien għadda u kontenta li rapport Gajer jaqbel miegħi fuq dan. Uh, naħseb illi se jirnexxinna nsibu pożizzjoni komuni fuq xoħut mill-dettalji li għadhom pendenti. Grazzi, is-Sur Gajer. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Grazie ħafna, Signor President. Permettu li għal darboħra fil-qosor nitkellem fuq daw il-kummenti li għadna kem smajna mill-kollegi. Mela l-ewwel qabel kollox fuq il-proġetti pilota dawn mizuri ta' tejjija. Aħna għedin naraw li l-proposti kollha skont il-proċess ħajdru qoddim il-Kummissjoni. Imbagħad il-Kummissjoni ħadd għafal evalwazzjoni tal-proposti kollha illi fil-fant għandhom jissodisfaw żewġ kundizzjonijiet. L-ewwel net dawn it-talbi dawn suġġerimenti għandhom ikunu fil-kompetenza tal-Unjoni Ewropea u fil-fatt apparti minn hekk it-talba ma tix tikkorrespondi ma' xi ħaġa bħala proġett pilota ġifieri brabta ma' programm li diġà qiegħed ikkopri dak il-għan tal-inizjattiva jew ta' din it-talba ta' proġett pilota issa parti minn hekk kien hemm inqas minn um, mit eh, suġġerimenti li ħajkunu kategorizzati b'ritri A, B jew C, iżda mbagħad mhux ħajkun possibbli li il-proġetti per eżempju ħajkollhom litra D magħhom ma nkunx nistgħu nikkonsidrawhom ġifieri nittama illi il-kumitat tkun tista' tikklassifikhom bħala A jew B ħalli jkun aktar opportunità jekk lek ikunu iktar kategorizzati taħt jew dejjem ma jkollniex opportunità li jkunu kkunsidrati dawn it-talbiet. Ħaġa oħra fuq dak li ntqal mill-istati membri. Jiena naħseb illi fil-fatt l-istati membri naqsu il-ħajna ħajt naqsu l-om il-kontribuzzjoni, tiġifiri il-kommissjoni u l-Kunsill ma konsidrawx sew li il-ħlasijiet fil-fatt iridu jkunu stabiliti bl-aħjar mod huma fil-fatt naqsu il-ħlas bil- bil-konsekwenza li aħna kellna problema biex nħalsu fl-aħħar tal-perjodu ir-riskju illi dan ħajarġa isir fil-kontest tal-affessment annwali finanzjarju nisabu fih bħalissa huwa mhux biss illi aħna maħni xajna xie nħallsu dak li kellna nħassu, zdan anke f'dak għandu x'aqsam l-obbligi intafaw l lura ġifieri il-Kunsill kellu jaħdem b'mod loġiku zdan anke dwar il-politika li aħna xtaqna per permezz tal-budget l-ura, lura minħabba mhux ħajkonna bizziet rizorsi, u aħna bħala Parlament Ewropew naħseb li din il-ħaġa tweġġana ħafna minħabba li l-appropriazzjonijiet ta' politika tal-obbligi ġifiri dak li fil-fat kien imwiet il-Kummissjoni Ewropea fl-imkien l Ewropej l-oħrajn ġifiri l-Unjoni Ewropea ġenerali għandha timplementa meħabba li dan verament ħajkun punt kritiku ħafna. Jiena daqsxejn ottimist minħabba li naħseb il-programm tal-Kozme ħajkun Informat mod pozittif minħabba li dan il-programm huwa appoġġjat minn ħafna mill-kollegi kemm f'dan il-kumitat kif ukoll fil-kumitat tagħna. U l-aħħar kumment naħseb li anke għandu x'jaqsam ma' il-fatt li aħna rridu nirreġixxu wkoll għall proposta tal-Kummissjoni rridu naraw kif aħna bħala partiti u jiena bħala rapporter ħan reġiċu minħabba li għandi l-opportunità li fuq il-pozizjoni tal-Konsilli għadda ma nafux eżattament xini, ikunu nistaw nisviluppaw il-pozizjoni tal ġifieri jiena naħseb li l-proċedura li jissuġġerixxi l-kumitat hija proċedura tajba li aħna lill istituzzjonijiet l-oħrajn irridu ninformawhom f'waqtu il-mod ta' kif eh, aħna naħsbu għazda ma' nix naġlu wis minħabba li l-Konsil jistaw jessumu l-pozizjoni ħana bħala pozizjoni taħħom. U aħna nixtu li nilħu l-anijiet ta' nizda dawn l-anijiet nilħu nistaw nilħu għom iktar li kiku aħna kun nistaw nifsemu. Ġifiri jina naħseb illi il-pozizjoni taħna titressa fil-bidu ta' diskussjoni tal-Konsil, naħseb mandi xejn iktar xinżid ma' dan li għad. Thank you. Grazzi ħafna għal dak l-intervent kienu li ħafna li kontinti il-rapporter mill komitat tal-budget u li kena dan il-dibattitu jekk ma iktar li jixtieq jikkummenta iktar fuq dan il-punt nistaw naddu għal punt li miss u nishti issa illi nistieden il-rapport Vicky Ford għalix issa se nivotaw fuq il-xiri u l-possess tal-armi tan-nar nittama li għandkom il-karti tal-vot u nitlob l-Sinjura Ford biex tajdinna kentejn. Grazzi ħafna. Eżattament qabel ma nivvotaw jiena rrit Nirringrazzja l-kollegi illi għamlu ħafna, ħafna xogħol sabiex eh, nfasslu din il-lista tal-vot ħadmu b'interess u b'entużjażmu kbir u eh, hemm ħafna interess ukoll minn barra din il-Kamra F'din il-lista tal-votazzjoni aħna ipprovajna nindirizzaw tħassib li esprimew iċ-ċittadini sabiex niskuraw illi huma jkunu xorta jistgħu jkomplu jipprattikaw l-sport, il-kaċċa, tradizjonali tagħhom, l-attivitajiet fil-mużewijiet, il- dawk il-reenactments militari, eccetera u ma fil-waqt li inħarsu u koll nqisu il-nuqqasijiet li kienem fil-liġijiet Ewropej dwar l-armi b'mod partikolari l-armi illi jisparraw il-blanks u l-armi akustiċi bħal dawk li jintużaw fl-attak ta' Charlie Hebdo mela dawk illi esprimew dan it-ħassib għanajdu l-om illi aħna indirizzajnijom dawk l-attivitajiet jistaw jitkomplew permezz tal-permessi illi nataw fuq livell tal-istati membri. Bidla partikolari li forsi xħut mill-kollegi għabżittilom hija li fil- uh, votazzjoni l-emenda ta' kompromess issa ma tinkludix restrizzjoni fuq magazines ta' kapacità kbira najdu biss li wieħed jista' jixtri il-magazin jekk inti għandek il-permess u l-liċenzja illi ikollok fil-possess tiegħek arma tannar ta' dak it-tip. Jiena ktibt lill kummissarju Bienkowska dwar xi elementi ta' informazzjoni li tlabnija li tatina fuq ċerti tipi ta' armi u wi kitbit li qabel ma bdiet din il-laqa u qed nistenna issa li kolli aktar dettalji qabel ma aħna nivvotaw fuq il-mandat biex nibdew it-trilogi dana se nivvotawhom f'Settembru nittama l-menu. Mela, daka sempliciment kien aġġornament qabel ma nivvotaw u grazzi ħafna tal-għajnuna. Grazzi li l Viki pala rapporter kem ħdimt u nati il-mikrofonu lil dita Grazzi ħafna, Signora President, jina u koll nishtiq li ringrazzja l-rapporter għax xogħol li għamlet. Nisħaq il-fat li dan huwa dossier tekniku illi għajem ħafna tħassib fost iċ-ċittadini madwar l-Ewropa kollha ma sar ebda evalwazzjoni tal-impatt, ebda konsultazzjoni pubbliċi wet għamminnaħa tal-Kummissjoni qabel ma din ħadet id-deċiżjoni tagħha Alla volja aħna nafu li l-evalwazzjoni tal-impattu ma' pratika komuni illum, għalla kiena intenni il talba tija jennom tal-grupp għalde li jissir studju ta' impatt xira for ċerti kategoriji tal-proposta pal per l-kategorizzazzjoni tal-armi tan-nar u li dan għanda jissir disponibli qabel ma nibdew il-negozjati u mhux minnu illi din id-data ma teżistix jew mhix disponibbli, nista' niggarantixxi li l-Kummissjoni li Repubblika Ċeka hija lesta illi tipprovdi l-informazzjoni meħtieġa. Aħna wkoll iridu Nsaħħu l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-istati membri u dana forsi huwa l-ewwel pass fejn aħna qed nistiednu lill istati membri batunna l-informazzjoni meħtieġa. Naħseb li nistaw nitalmu mill-istudju jekk xoħut mill-armi tan-nar illi qed proponu il-proibizzjoni tagħhom intużaw fl-attakk terroristiku u kemm drittijiet tal-persuni ċivili se jkunu eh, mittifsa minħabba l-proposta tagħkom. Qed nara ħafna nies illi rridu jitkellmu, aħna suppost illi ivvotajna bdejna li bnivotaw erba' minuti ilu. Mela, Aħna mhux se noqogħdu niddibattu nerġgħu hawnhekk, sempliċement kummenti fil-qosor ħafna. Grazzi, Signora President. Jiena sempliċement irrit intenni dak li qalet il kellima ta' qabli. Jiena irrit najt li m'għandi ebda konflitt ta' interess fuq dan is-suġġett li huwa sensittiv u kontroversjali ħafna. Jena nappoġġa l-kollega tiegħi għaliex naħseb li verament għandna bżonn evalwazzjoni tal-impatt. Mbagħad irid ukoll nirringrazzja lil Viki Foda għax-xogħol eċċellenti li għamlet. Grazzi. L-aħħar kellima għannom tal-Peper jitnajt li dan huwa eżempju ta' kif proposta inizjali ħażina mill-Kommissjoni tista' tinqaleb f'xi ħaġa pożittiva bilanċjata effettiva u il-Parlament uh, eh, inġabar u eh, għamel il-kontribut tijaw u ħafna li kienu mħasbin dwar is-sigurtà dwar il-passatempi tagħhom se jaqraw it-test finali li nittamaw se jiġi approvat illum u jaraw illi dak li kienu mħasbin dwaru issa ġi indirizzat. Tajjeb wis, mela kulħadd għandu il-karta tal-vot il-karta tal-vot dal-waqt toħroġa, Sinjura Rapporter. L-ewwel vot u hija huwa vot nominali u jrid ikolli eh, għaxar uh, indikazzjonijiet li dina se tkun fil-fatt votazzjoni nominali. Who supports the roll call? Mela, min jaqbel li dan għandu jkun vot eh, nominali. Only see one, two, three, four, five, six, seven, eight. One hands down, that's seven. Għandi seba, seba biss favur il-votazzjoni nominali għalek eh, ma għaddix. Tajjeb, mela ħalli naddu għal vot innifsu. L-ewel vot ħalli nara minnu favur, minnu kontra astensjonijiet mela dan maddiex elementa emenda 23 dawk favur kontra astensjonijiet mela din għaddit l-emendi 304, 305, 306 minu favur eh, astensjonijiet Għaddiet il-kompromess ħamsa dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess tlieta, favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess 11 u għanna vot tekniku maqsum l-ewel. Tajjeb mela l-ewwel parti ta' kompromess 11 minu favur, kontra, astensjonijiet maddeċ. Tieni parti? Favur? Kontra? Aħjar niverifikaw? Votazzjoni miftuħa? għaw wis nis qed jivvotaw. Hemm tnejn żejda għall pp Tajjeb, tajjeb. Mela votazzjoni maluqa. 29 favur, 8 kontra astensjoni, waħda madana għadda u t-tini parti kienem seba biss li talbu l-votazzjoni nominali qabel. Jekk ma jimportax nibqaw sejrin kif aħna. Nabdu għazzini parti dak favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess sitta Għal darbohra għanna vot tekniku maqsum, mela nivvotaw fuq l-ewel parti fuq l kompromessi ta' favur, kontra, astensjonijiet ta' it-tieni parti mela l-ewwel parti fuq l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet, naħseb illi din għaddit, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit kompromess 13 fil-paġna 11 fil-lista tiegħi tajt il-President forsi differenti fil-lista tagħkom dak favur kontra astensjonijiet għaddit l emenda 378 dawk favur kontra astensjonijiet ta' mela 3-9-9 li sibuha fuq il-paġna 14 tal-lista tal-vot dak favur kontra astensjonijiet aħjar niverifika ħudu paċenzja. Mikrofonu għal-kellima kjoġoba? So because 378 was adopted, we had to go to 399. Għalix 378 ġiet adottata, rridu naddu għal 399. Tajjeb, mela votazzjoni maluqa, votazzjoni miftuħa fuq 399. Votazzjoni maluqa. 24 favur, 12 kontra, 0 astensjonijiet. L-emenda 33 dawk favur, kontra, astensjonijiet. L-emenda 401, dawk favur, kontra, astensjonijiet. Naħseb din għaddit ukoll. L-emenda 21 Dawk favur. Kontra. Naħseb aħjar neċċekkjaw għaliex donnu eh, konna nofsu nofs. Votazzjoni miftuħa. Fuq l-emenda 21. Mela din għaddiet 19 favur, 18 kontra. Issa naddu għall-emenda ta' kompromess numru 9, issibuwa fuq il pagġna 17 tal-lista tal-voti. Kompromess 9, favur, kontra, astensjonijiet, pagġna 14. Għaddit? Issa naddu għall-emenda 4-1-8 fil-paġna 17 favur kontra astensjonijiet din taqa. Kompromess 2 għamnekaw eh, vot maqsum tekniku għall ewwel parti mela tajjeb favur kontra astensjonijiet u din taqa. Tajjeb, issa, dak kien il-vot tekniku, issa l-parti, l-ewel parti dak favur. Kontra? Astensjonijiet, din taddi? Erba tminja wieħed, suppost edha fil-paġna 24. Sibtuwa 4-8-1. Favur, kontra, astensjonijiet, Naseb maddeċ din, jek ma importax verifikaw. Em, persuna zejda qed tivvota l PPE. Tajjeb. Mela 22 favur, 13 kontra u 3 astensjonijiet. L-emenda favur, kontra, astensjonijiet, naħseb din taqa, 4 dak favur, kontra astensjonijiet din waqat ukoll eh, u bjetnejn 28 favur kontra astensjonijiet kompromess seba dak favur kontra astensjonijiet din għaddiet l-emenda 501 li suppost edha fil-paġna 27. 501 dak favur. Kontra. Għadet. Hamsa zero seba, l-emenda ħamsa zero seba, favur. Kontra. Assenzjonijiet naħseb din ma taddix u issa naddu għal kompromess għal darboħra e, għanda e, dik il-divizjoni il teknika dawk favur, kontrija. Naddu għal eh, parti li mis, l-ewel parti ta' dan il-vot L-ewwel parti tal-vot maqsum favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. U hemm it-tielet u raba parti, it-tielet parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Raba u l-aħħar parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Umbat naddu għal 5-6-9 il-paġna 33. Sibtuwa 5-6-9 il-paġna 33. Tajjeb, mela, ħanivvotaw fuq 5-6-9. Favur? Kontra? Astenzjonijiet, u din taqa 5 dawk favur kontra astenzjonijiet, u din taqa l-emenda eh, erba seba wieħed favur kontra astenzjonijiet dawn jaddu u l-emenda 568 li suppost isibuha fil-paġna 35 l-emenda 568 favur kontra astensjonijiet din taqa aħjar niċċekjaw 568 Votazzjoni maluqa. Le. Le, maddeċ, maddeċ. Tajjeb, naddu issa għal 5-3-5, dejjem fil-pagġa 35, dak favur, kontra, astensjonijiet. Naħseb li din ġiet adottata.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 Min qed raħat kontra mella ħan ħanivvotaw fuq din bl-emend favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. Issa naddu għal 577 dawk favur, kontra, astensjonijiet, maddeċ, 579 favur, kontra, Assenzjonijiet ma ditx. Issa naddu għal kompromess 10 vot maqsum mela l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet aħjar niverifikaw kħeġobkom votazzjoni maluqa 30 favur, disa kontra u ebda astensjoni maħjar niċċekjaw. Mela kompromessa xrattini parti da favur kontra astensjonijiet għaddit. Issa naddu għal kompromess erba li supposti sibuħ fil-paġna erbajn. Sibtuħ fil pagġna erbajn għal darboħra Eh, divizjoni teknika fil-bidu l-ewwel se nivvotaw fuq din, l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet maddeċ, u issa se ngħaddu għal kompromess nr erba nifsu favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa ngħaddu għall emenda 644 u din għandkom issibuha fil-paġna 43. 644 favur kontra assenzjonijiet naħseb maddeċ favur 647 kontra assenzjonijiet għal darba ħadin taqa emenda 51 favur kontra assenzjonijiet għaddiet l-emenda ħan iċċekjaw, xaħat irrit li niċċekjaw. Grazzi, votazzjoni maluqa. 29 favur, 10 kontra u ebda astensjoni. 6-5-2 dawk favur, kontra. Astensjonijiet taqa, 6-7-2. 6-7-2 fil-pagġna 45 dawk favur kontra astensjonijiet u din maddeċ. Kompromess 12.a fil-pagġna 49, ek mun sejra zbal, mela pagġna 49, kompromess 12a. Divizjoni teknika għal-bidu, mela favur, kontra, astensjonijiet, mela dik maddeċ, issa naddu għal-kompromess 12a, issa favur, L-ewwel parti favur. Kontra. Il-paġna 49 Evelyn. Skużani. Kompromess 12.a. U dana ikompli mal-kompromess 13. Mela, kompromess 12.a. Kol sibtuħ? Tajjeb, 12.a. Mela, lura għad-divizjoni teknika. Jekk se jkollna din id-divizjoni teknika, mela, minu favorija? Minu kontra? Minu se jastieni? Tajjeb, mela din waqat. Issa kompromess 12 punta l-ewwel parti ta' test dawk favur. Kontra. Astensjonijiet? għaddiet it-tieni parti ta' 12.a fit-testa kompromess favur kontra astensjonijiet. Naħseb din għaddiet imma ħjar niċċekjaw jekk ma jimpurtax. Votazzjoni maluqa. 25 favur, 14 kontra ebda astensjoni. Issa naddu għal-raba parti, le, tielet parti tajt il-President, tielet parti favur, kontra. Astenzjonijiet għaddit, il-raba parti favur, kontra. Astenzjonijiet u din għaddit u koll. U issa naddu għal 61 li suppost suba fil-paġna ta' wara. Kolħat saba 61 favur kontra Astensjonijiet għaddit. Issa 66 66 il-parti korrispondenti u 703 li huma identiċi fit tisira tagħhom dak favur kontra astensjonijiet għaddit 702 dak favur kontra għaddit 704 favur kontra għas-sessjonijiet maddeċ 703-702 li huma identiċi favur kontra astensjonijiet naħseb illi għaddew u issa naddu għal 67 fil pagġna ta' wara l-emenda 67 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Mela, 7-2-2. L-emenda 7-2-2. Minu favur, kontra, astensjonijiet u din ma taddix. Il-kompromess 8, le eskużawni l-emenda 7-2-5 favur, kontra, astensjonijiet Naħseb aħjar niverifikaw ma jimpurtax. 725 24 favur, mistax kontra, ebda astensjoni. Favur, kontra, astensjonijiet, din taddi, il-kompromess 12.b. Kompromess 12.b fil-paġna 57. 12.b. <laughs> Sorry. um, yeah, the first part of the split. l ewel parti ta' dan il-vot maqsum żewġ partijiet minn favur kontra sanzjonijiet. Għaddit naddu s-sattini tieni parti minn favur kontra l-astenzjonijiet. Għaddit naddu s-sattilet tielet parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa naddu emenda 768.1 il-parti korrispondenti minn favur kontra astenzjonijiet. Din ma taddix Naddu issa għal 768, 768 favur kontra sanzjonijiet ma taddix ukoll. Naddu issa għal kompromess 12 ċe minn favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet issa naddu għal emenda 82 fil-paġra 60 Emenda 82 mela. U għanna 819 sa 823 kolla parti minn di. Nufavur kontra astenzjonijiet nasa aħjar niverifikaw għadin jek ma jimportax dejjem. Tajjeb, mela, 27 favur 12 kontra u memx astenzjonijiet, mela għaddiet. 757 favur Tnejn erba kienet parti mill parti li kalla t-tneħħale. Eh? Jider illi ma tot minħabba li aħna ħassarnija, lek xan għanivutaw fuqa. Sewa ftemna tajab mela emenda 757. Favur kontra astenzjonijiet ma ditx Naddu issa għall-emenda 740 minn favur kontra astenzjonijiet ma taddix, emenda sebba ħamsa ħamsa mill favur. Kontra, astenzjonijiet, ma taddix naddu issa għal 840-840 l insibwa fil-pagġna 67 għal dawk li għandhom il-pagġni għam nizlin fil-dokument 840 favur kontra astenzjonijiet ma taddix naddu għal 841 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Naddu issa għall emenda 92 minu favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda 93 minu favur kontra astenzjonijiet nivverifika u għadi l-emenda 93 kieġab konfutaw votazzjoni elettronika miftuħa. Ħana votazzjoni. Tnejn favur, 16 kontra. Naddu s emenda numru 100. Favur? Le, ma domx jgħaddu daw, mela. Salemenda emenda wieħed kollha tħassru daw l-emendi. Issa naddu l-emenda wieħed, minn favur kontra stenzjoniet għaddit. Emenda tnejn minn favur kontra stanzjonijiet ma taddix mela naddu għal emenda 104 minu favur kontra astenzjonijiet ma taddix emenda 105 minu favur kontra astenzjonijiet ma taddix emenda 103 minu favur kontra astenzjonijiet Taddi. L-emenda 103 ħjar niverifikawa biex nkunu ċerti. 103 kieġobkom votaw. Nasib li għaddiet iva kelli raġun tajjeb mela naddu għal 188-188 ġifiri fuq il-paġna 75. Emenda 188. Kulħadd għandu quddiemu din l-emenda. Minu favur kontra astenzjonijiet. Ma taddiġ naddu issa l-emenda 288. Ninsibuha fil-paġna 82 għal Minu favur kontra astenzjonijiet din ma taddix u issa ngħaddu għal emenda 301 minu favur minu kontra astenzjonijiet ma taddix u l-emenda 302 minu favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Naddu s issa biex nivutaw fil-vot eh, fil-rapport kollu kemmu. Yeah, if somebody's got a point. Ah, I peux? Oui. meta wieħed iqis il-voti fuq eh, l-emendi li għadna kif votajna fuqhom il-grupp tagħna jixtieq eh, ressa opinjoni minoritarju fuq dan ir-rapport u se naqrawlkom. Wara l-vot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 27 favur, 10 voti, kontra, astenzjoni waħda. <coughs> Grazzi ħafna s-sabek, aħna nistaw nikkonsidraw l-emendi illi votajna favorjom jew kontrihom illum kif qedtilkom aħna għandna l-intenzjoni illi nuru li fl-interess taċ ċittadini bħal attivitajiet tal-kaċċa, attivitajiet militari, eccetera, kollha kienu indirizzati permezz tal-emendi li diffutajna dwarhom illum. Iżda aħna tkellimna wkoll fuq kwistjoni importanti li nagħmlu tajjeb għan-nuqqasijiet li kellna fil-leġizlazzjoni brabta mal-armi blank filing li fil-fatt intużaw fl-attakki ta' Pariġi u anka postijiet oħrajn ħanħarsu li dawn l-emendi mbagħad naraw jekk aħna nistgħux nikkonkludu mbagħad id-diskussjoni fuq livell istituzzjonali. Grazzi ħafna lil kulħadd. Tajjeb ħafna li ċer rapporter issa nista naddi il-kwistjoni l-ura l-kollega li t-taqet tressa opinjoni ta' minorita. Grazzi. Grazzi ħafna mela il-grupp tal-INF irrid tiressa opinjoni minoritarja fuq dan il-rapport uh, eh, fid-dawl ta' dan il-revizjoni ta' direttiva hija leġittiva li xmijiex proporzjonali għal anijiet mixtieqa li fil-ġlida tal-terrorizmu islamiku li qed jolqot l-Ewropa. Il-proposta ta' revizjoni ta' direttiva in kwestjoni hija inutli għaliex ma tindirizzax it-traffiku illegali ta' armi tan nar li qed jiżdied fit-territorju tal-Istati membri u l-ispazju Schengen il-direttiva ma tagħtix ġibiet tajbin li hum eh, għal kwestjonijiet kruċjali ta' sigurtà u sikurezza nazzjonali u internazzjonali u terroristi jagħmlu li jridu reviżjoni tad direttiva hija inġusta għaliex trid biss tnaqqas il-libertà tal-nies onesti. Il-proposta għal reviżjoni tad-direttiva hija sproporzjonata setturi ekonomiċi, kulturali u sportivi marbutin mal-armi tannar li għedin ibatu mill leġizlazzjoni preparata ħażin li għalija ma sar ebda ma saret ebda analiżi tal-impatt serja aħna ma nassoċjaw ruħna ma xogħol li sar fil-kumitat ta' Limco għaliex inħossu li tħejja li saret għalija ma kienx suffiċjenti. Move on to the next part of our agenda. Tajab, mela naddu sal-parti li jmiss tal-agenda tagħna nista' nerġa' nistieden l-ċer tagħna sabiex tmexxi din il-laqgħa nħalli fidejk, Sinjura President. Have a nice summer, darling. we'll move on to the next part on our agenda. Tajb, mela naddu għal-parti li mis tal-agenda tagħna. Qed nfittex li Sergio, naħseb li hawnhekk għad Sergio ħana raw li kull min għandu joħroġ mill-kamra joħroġ għan ikkalmaw ftit ftitu, bat nħalli fidejk Sergio. Intom li ma t-ixtiqux li tisimgħu diskussjoni fuq eh, il-servizzi finanzjarji ta' innut jekk jġobkom moħorġu issa mis-sala ħalli nkunu nistgħu nkomplu bid-diskussjoni tagħna u nippermettu lill-rapporter latina l-preżentazzjoni. Sergio, imislilek issa, jekk jogħġbok. That's uh, it's you. Thank you. Thank you. Thank you. Hoy, hoy somos demasiados Sergios. <laughs> għawis serjos eh, fil-komitat illum. Mm. Issa li nistenna li joħorġu il-kollegi mis-sala li ma jishtiqu xibqaw nishtiq nejt illi din l-opinjoni fuq il-servizzi finanzari tal-beħ bl-imnut fil-fat kien importanti ħafna fil-filma tiegħi minħabba li għandna nitkellmu fuq drittijiet illi għandhom ikollhom protetti l-konsumaturi fis-swieq il-ġodda illi qegħdin jidru. Skużaw, nerġa' nitlobkom, dawk li ma jixtiqux jibqgħu fis-sala, ħorġu mill-kamra li tiskellmu barra jekk jogħġbok, Serhio. Grazzi tal-paċenzja l-għunnet. Mela jan komplu, grazzi Signora President. Kontet nejdilkom li dan huwa rapport importanti ħafna mħabbalet nitkellmu fuq drittijiet ġodda tal-konsumaturi illi l-konsumaturi għandhom ikollhom protetti u garantiti fuq il-livell eh, Ewropew internazzjonali anke minħabba l-affarijiet il-ġodda li jiġru fis-suq minħabba d-diġitalizzazzjoni għal servizzi finanzjari tal-beħb dibnu taħna din nitkellmu fuq sistemi ta' assigurazzjoni natu kas fuq dan it-tip ta' servizzi anka fuq it-tfaddil tal-konsumaturi u anka fuq eh, il-kumpaniji zardu daqs medju u dawk li fadlu fuq skara zaħira dan il-rapport kien konsegwenza ta' Green Paper li kienet prezentat mill-Kummissjoni Ewropea li kella lan illi tistabilixi tlet pilastri l-ewwel illi s nsaħħu d-drittijiet ta' konsumaturi issa li qegħdin jiżviluppaw ċertu affarijiet ġodda fis-suq li naħslu l-opportunitajiet ta' diġitalizzazzjoni li minaw ukoll ix-xkiel illi għanna fissu wahdini. Din il-proposta fil-fat kienet mil-uwa b'mod favorevoli bin shadow rapporters u għanar rnexxina naħmu tajjeb fuq il-report rapport li rċiva xi 14 il-emend, um, uħriġna b-14 il-emenda ta' kompromess fil-fat, mħabba li ħna rċivejna ħafna mendi. Nishtin ringrazzja l-kollegi kolla, kooperazzjoni li ħna ma' mal gruppi kolla, minħabba li ħna kena rapport verament ambizjuż issa bħal konklużjoni nafu li fuq ċertu affarijiet aħna ma stajniex niftemu iżda da' kien rapport importanti ħafna illi fil-fatt kien miftiemu qbilna fuq u mill-maġġoranza ta' dan il-kumitat. Fil-fatt dawn l-14 il-proposti ta' kompromess illi jidru brabta ma' dan il-rapport aħna qegħdin nitkellmu fuq ċertu idejat importanti bħal digitalizzazzjoni kif din hija opportunità importanti ħafna li ħatibdel kompletament is-suq tas-servizzi illi jimbiħu bl-immur taħna nafu li jem ċertu atturi ġodda pal per eżempju kumpaniji ġodda fil-social networks li din joffru anka krediti zar l-ċittadini u dan fil-fat juri illi hemm bżonn ta' informazzjoni, ta' aktar informazzjoni, informazzjoni aħjar u anke aktar protezzjoni għall konsumaturi Jiena naħseb li jekk jkun hemm bidla fis-setturi tradizzjonali għal setturi il-ġodda, naħseb li rridu nippermettu illi jkun hemm biżżejjed protezzjoni fuq is-suq waħdini. Dawn eh, il-prodotti il-ġodda rridu jkunu akkumpanjati mill-protezzjoni li hija għal għall konsumaturi jessa li qegħdin jabtu ċemma problemi ġodda. U għad raġuni nistaw nisqu kol fuq il-fat il-fiduċja tal-konsumatur f'dan il-moment li illa dejjem minn tmin snin ta' krizi finanzjarja skont eh, l-Eurostat u anka skont bosta starri ċiħor, aħna rajna illi fil-fat il-fiduċja tal-konsumatur edha fuq livelli baxxi storiċi u kol f'dan is-settur tal-beħ bl-imnut. Għal raġuni importanti li aħna nsaħħu din il-konfidenza tal-ċittadini apparti minn hekk aħna naħsbu l-importanti li konna possibilità li nqablu ħaġa mal oħra maħabba li huwa veru illi fis-suq iwaħdini iċ-ċittadini għandhom il ikunu jistaw jqablu prodott ma ieħor ħalli jkunu jistaw jevitaw illi jkunu diskriminati minħabba fejn joqogħdu pereżempju li qegħdin naraw li huma diskriminazzjoni tiġri f'ta' sikwit f'ċertu swieq anka f'dak li għandu xaqsam per eżempju servizzi tal-assigurazzjoni, servizzi bankarji, servizzi tal-pensjonijiet, fejn importanti li aħna ikonna l-possibilità li bħet qabel prodott ma jħor servizz ma jħor ħalli bekk navitaw din diskriminazzjoni fis-suq wahdini li hija xi ħaġa importanti ħafna minħabba il-fatt li għandna suq dejjem iktar diġitali ħalli bekk nkun nistgħu nerbu problemi li aħna għandna bħalissa fis-suq intern. Aparti minn hekk aħna naħsbu illi issa illi għadin nippruvaw nwaqfu darba l-dejjem il-geoblocking din xi ħaġa importanti u naraw li servizzi ehm, finanzjarji ikun tkun tista' toħdu jekk minn pajjiż għal ieħor, portability ġifieri importanti. Aħna qegħdin naraw li jekk tbiddel l-istat ta' residenza minn pajjiż għal ieħor, inti ħajkollok ċertu eh, problemi sabiex ikollok aċċess għal flus li faddar jew nkella sistema tal-pensjoni li li inti abbonajt għalija jew nkella servizz tal-assigurazzjoni ġifieri jiena naħseb li dawn servizzi finanzjarji jekk fil fat ħajkunu eh, fil-fatt protetti permezz tal-implementazzjoni ta' direttiva li diġà daħlet fis-seħ li għandha tevita li jkun hemm dan il-geo blocking dan il-tip ta' xkir li verament jaħdem kontra eh, l-interessi tal-konsumaturi hija xi ħaġa importanti ħafna anke xogħol ta' dan il-Parlament Ewropew. B'mod konkret jiena nixtieq ngħid li l-opinjoni tar-rapporter fil-fatt huwa li dan huwa rapport ibbażat fuq ħafna qbil bejn il-membri tal-kumitat u aħna nasbu li jista' joffri iktar protezzjoni għall konsumatur kif ukoll nelbu buxkil tas-suq intern li huwa lan tagħna lkoll. Grazzi ħafna lil membri kollha ta' dan il-kumitat u anke l-shadow rapporters. Grazzi ħafna Iva, kont verament tajjeb fil-prezentazzjoni tiegħek. issa qed inħares lejn shadow reporters mhux qegħdin hawnhekk allura nitlob lill-membru sabiex jitkellem. sur Zunik, Grazzi ħafna, Iva, jiena nixtieq nirringrazzja l shadow Reporters għal kooperazzjoni li aħna kellna bejnietna kej l fat li aħna ma naqblux ma ċertu partijiet ta' dan ir-rapport li jimplikaw żida fil-budget jew inkella jimplikaw analiżi iktar dettaljata. Jiena naħseb illi l-analiżi dettaljata tas-servizzi vizavi il-leġizlazzjoni Ewropea jew nazzjonali tista' tkun ta' sibi iżda għadu kmini wilsa biex niproponu bidliet jiena naħseb li settur finanzjarju kellu jadatta għal ħafna bidliet minħabba l kriżi finanzjarja u ekonomika u allura aħna ħajkonna nistennew ħalli naraw kif is-swieq ħarreaġixxu għal dawn il-bidliet. Jiena naħseb li jekk ħanipproponu passi ġodda minn issa, din ħad tkun xi ħaġa li ma ħad iswilna għal xejn. Jiena din raġuni nemmen illi mhijiex l-iktar ħaġa proċedura illi nagħtu mandat lill-Kummissjoni jew nkella li najnu lill-Kummissjoni sabiex eh, huma jażlu li ma test jixtiequ jipproponu jew li ma miżuri fl-ħar mill-ħar aħna nafu illi s-sfiq ħajkunu iktar limitati jekk ħanamlu hekk u mhux ħajkunu mejjuna u din raġuni jiena ngħid li l-proposti ta' bidla tal-Kummissjoni m'għandhomx neċessarjament waslu għal proposti kompletament ġodda dan dawn il-proposti jistgħu jwaslu għal evalwazzjoni tal proposti leġislattivi li diġanna fis bħalissa ħalli naraw x'tib ta' pis amministrativa din ipoġġu. Jiena naħseb illi dak li jipprovdi s-servizzi għandhom jażlu wkoll x'tib ta' servizzi huma xirqa għal kumpanija tagħhom u m'għandhomx ikunu sforzati li jitħlu f'su li mhuwiex tajjeb għal bżonnijiet tagħhom li mhumiex lesti li mhumiex qed jirkorrispondu wkoll mal-pjanijiet mal-business plan tagħhom. Grazzi. Grazzi ħafna, naħseb li nista' nitkellem fil-qosor l qed ningrazzja ħafna lir rapporter għal kompromessi kollha li suġġerixxa u naħseb li fil-fatt dawn huwa b'kompromessi nista' nappoġġhom minħabba li riflettu li tassib u l-inkwit li aħna kien hemm naħa tal-grupp tiegħi. Hemm ċertu wkoll elementi li mhumiex koperti naħseb li rridu nerbu xkiel ħalli ikollna suq intern ta' vera fis-servizzi finanzjar li qed nistenna bil-ħerqan li natmu flimkien mal-Kummissjoni fuq dan il-punt u nitlob lill kummissjoni ħalli tatina tweġiba bil-miktub għalfejn irdeċidew illi jeskludu servizzi finanzjarji li jimbiħu bl-imnut mill-direttiva tal-geoblocking. Jiena nixtieq nkun naf minnħat tal komissjoni għalfejn eskludewhom fir-regolament ukoll. Ma kienx ċar għalfejn eh, dawn l-esklużjonijiet kienu sempliciment ikkupjati mill-parti l-oħra tal-leġislazzjoni mid-direttiva regolament. Nirringrazzja dal-boħra rapporter u ngħidilkom li qed nistenna bil-ħarqa li konna eh, diskussjoni. Sur Lamberts? Iva, jiena smajt illi fil-fat għadġinna bil-votazzjoni fuq eh, l-armi tannar nispera l-qatna fejn xtaqna noqt dan il-votazzjoni. Dan huwa fajn importanti ħafna. Assu intern. u kien hemm ċertu partijiet importanti li rridu nisqu fuqhom. U anka dwar il-fatt li rridu nipuntaw subajna lejn l-implementazzjoni, nuqqas implementazzjoni tajba. U l-mod ta' kif l-istati membri qegħdin jagħmlu f'realtà dawn ir-regoli. Jiena naħseb ukoll li aħna nistgħu nintroduċu ċertu elementi permezz ta' negozjati, l u ukoll kienu koperti hawnhekk u jiena naħseb illi <coughs> għanna politika integrata li permezz tagħha għanna qegħdin ngħinu li ċittadini u l-kumpaniji sabiex ikollna informazzjoni kif suppost li natu l-konsumaturi ma jkunx hemm eh, firda fissu l-Ewropa għandha tkun iktar realistika u fil proportunitajiet li taħdem u tuża servizz fil livell trasconfinali. Aħna tkellimna ħafna fuq l-opportunitajiet tal-konsumaturi din hija xi ħaġa importanti ħafna u ħriġna wkoll bl-idea ta' dan is-sit tal-internet Ewropew li jista' jpermettilna li nqablu servizz ma' ieħor. intom iċ ċittadini u dawk illi fil-fatt jistgħu jivalwaw iktar x'luma l-possibiltajiet ħalli nieħdu l-aħjar tip ta' deċiżjonijiet u dawn it-tip ta' informazzjoni hija meħtieġa u aħna għandna wkoll nkunu f'pożizzjoni nevalwawha kemm bil-lingwi differenti kif ukoll dawk li għandhom ċertu restrizzjonijiet. Jiġifieri illi aħna għandna naġġu kemm jista' jkun dan il-proċess. Jiena naħseb illi l-passi li jmiss fuq livell legali għandhom ikun implementati mill-iktar fis possibbli. Nirringrazzja r-rapporter u l-kollegi tal-li ħadmu ħafna dan il-għan u favur dan il-rapport u nista' ngħidilkom illi jiena moħħi mistrieħ mill-votazzjoni għada fuq dan il-rapport. Grazzi. Qed nara jekk hemm xi ħadd jixtieq jitkellem qabel ma nitlob lill-Kummissjoni sabiex titkellem. Anna Levlin Gebhardt. Nixtieq illi ngħid xi ħaġa, naħseb li jahasra li dan ir-rapport illi tant jikkonċerna daqsek nies fl-Unjoni Ewropea minħabba l din nitkellmu fuq klienti klijenti privati tal-banek mhux rapport li qed jinteressa daqshekk nies, daqskemm interessa suġġett tal-armi tan-nar fejn kellna sala mimlija kważi għawek jina vera ma nifhimx kultant kif jitpoġġaw jingħata valur lil ċertu suġġetti li aħna Jina xtaqtna xtaqt nagħlħamen fuq l-istonku di, grazzi. Thank you, Evelyn. Evelyn, qabel miegħek għax din aktar importanti għal protezzjoni tal-konsumaturi. Irridu ntuhom iktar eh, alternativi lil konsumaturi u anki kwestjoni ta' sikurezza fil-attività bankarja, anki sikurta ċibernetika. Issa nagħti il-mikrofonu l-Kommissjoni li ħatajt xi ħaġa fuq dan il-rapport. Tajdinna x'ismek jekk joġbok? għonos nartek. Xtajnar jen jisimni. Me servizz tal-servizzi finanzjari. Tiġi fisma. Dan u rapport li għamilna flimkien ma' kollegi u anki ma' ma' DG zoħrajn. Xtaqt najt ħaġa fuq il-mistoqsija tal-geoblocking, fuq il kwistjoni tal-geoblocking. Aħna kontenti natu iktar risposta detaljata bin miktub Din il-Green Paper ġiet eh, fissata biex jiġu identifikati ixkiel eżistenti illi iwaqfuna mill-li ikonna suq interni ktar profond li fih eh, eh, konsumaturi u l-fornituri jistaw jibbenefikaw. U ma jeskludix lebda azzjoni possibli. Mux azzjonijiet deċizi, ma anki azzjoni futura possibli u nistanara illi hemm rapporter Eh, ċoħe li kummissjoni tistabilixi pjantazzjoni bħala follow-up għal din il-Retail eh, Green Paper. Għatem diskussjoni interni, ħana kolla nafu xinu ma l-izviluppi reċenti u il-deċizjoni li kummissarju Hill irriżenja issa minn 15 eh, tal-ulju naħdmu tajjeb ma' flimkien mal-Komissarju Dombrovskis u ma nistawx najdu se jiġri fil-futur, fl-azzjonijiet futuri, sfortunatament, u dana jirrigwarda anki l-geoblocking. Nishtiq najt li l-Komissjoni edha tuħodha bis-serjeta ħafna din il-kwistjoni tal-geoblocking u il-kollegi ta' DigiConnect Connect edin isegwa mal-inizjativa tal-Komissjoni Eh, su intern digitali anki fuq moħrajn. Grazzi. Nishtiq nerġanat il-mikrofonu l-rapporter. Grazie, Sergio. E iva, sempliciment trid eh, nikkommenta fuq xi punti li semmew fid-diskussjoni jina nixtieq nirringrazzja lil grupp tal-ICR għal kollaborazzjoni tagħhom u għal eh, xogħol li għamlu fuq il-kompromessi u uh, il-grupp u koll parteċipa ħafna fil-ħidma li għamilna fuqhom, Maħna aħna maħniex qed nitkellmu dwar iktar ostakoli jew iktar pis burokratiku. Imma dana eh, eh, laqas mandu jkun hemm fuq in-naħa tal-konsumaturi jekk ma jkunx hemm iktar fuq il-negozju le ebda pis addizzjonali la burokratiku waqqas ta' ieħor u laqas ma rridu nxeklu xi eh, settur illi ftit ftit issa beda joħroġ mill-effetti tal-kriżi tal-2008. Aħna qed ngħidu illi rridu nitkellmu fuq atturi ġodda li qed jidħlu fil-suq tal-servizzi finanzjarji bl-imnut, per eżempju dawk li qegħdin jagħtu s-self li kollhom l-istess kondizzjonijiet li jagħtu l-banek lil konsumaturi hija kwistjoni tal loġika jekk kumpanija eh, f'intek ta' natura ta' natura teknoloġika jew soċjali trid tidħol fis-suq ta' assistenzi irrid ikollha u tissodisfa l-istess obbligi fir-rigward tal-konsumatur sabiex eh, ma jaqax diskreditu dak li dakollu li ġara minħabba fis settur finanzjarju. Aħna rridu nwaqfu regoli u standards komuni l-ewwel ħaġa illi nitolbu li japplikaw dak li jeżistu diġà sabiex inneħħu l-ostakoli li faċċaw ħafna eh, ċittadini, per eżempju, sempliċement meta wieħed irid jagħmel trasferiment eh, bankarju minn stat membru għal ieħor. Eh, rajna illi trasferiment mill-istat membru A għal-istat membru B għanda eh, sir bċertu prezz un bat l-istess trasferiment mill-istat B għal-istat A jifir bil-kontra eh, għandu eh, prezz ola jiddawnu maffarijiet li aħna irridu nindirizzawhom jekk irridu verament li konna su uniku aħna rridu li kunem kondizjoni indaqsu li nħarsu drittijiet tal-konsumaturi naqbel ma dak li għalet snira sanħod fuq il-blocking il jem vera li jem il-green paper um, ħareċ mill-komitat ikon u naraw issa il-proposti li uħorġu Unbat biex ta' toħraċ il-Kommissjoni Ewropea u nirringrazzja s-Sur Nistelroj u l-Grupp tal-PPE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 tagħhom mill-bidunet sa l-aħħar ta' tfassil ta' dan ir-rapport huwa rapport importanti ħafna. Naħseb li hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar problemi reali eh, li l-konsumaturi u ċittadini jiltaqgħu magħhom ta' kuljum dawn ma' diffikultajiet eh, f'affarijiet li jużawhom ta' kuljum ġifieri fuq il-pensjonijiet, fuq il-flus li jfadlu, eċċetra, lek huwa importanti illi dana xogħol nagħmluh sabiex dan is-suq uniku verament verament nikkompletaw sabiex ikonna Ewropa aħjar kif nixtiequ. thank you. Grazzi, il Sergio. Il-votazzjoni se tkun għada fil-ħodu, kmini, e, nawguralek, aħna se nkunu hemm napoġaw, u jiena nifhem li il-Kumitat Ekon se jivvota wkoll fid-29 ta' Settembru umbat fil-plenarja tkun fl-ewwel plenarja ta' Novembru. Sur xulik. Grazie. Għal darbohra nishtiq nirrispondi għal rapporter, nishtiq nati risposta wahda inti għatti li il-trasferiment tal-flus bejn żewġ pajjiżi għandhom prezzijiet differenti minn A a B u u miktar mill-li minn B A u li aħna fl-Unjoni Ewropea għanna niġildu kontra taħadi. Jiena ma nifhimx għaliex eh, dan għandu jgħamlu l-Unjoni Ewropea għaliex l-Unjoni Ewropea għandha tiġilet kontra Farid bħal daw. Din għandha tkun fidejn issu liberu għandu jiġi regolamentat bil-suq liberu. E, e, trasferimenti man ma nax għalix għandu jkollhom l-istess prezz. Anke fil-Germania melluf ta' persuni mill-Greċja li jaħdmu fil-Germania u jibatu l-flus lura l-Greċja huwa ovvju illi dawn il-trasferimenti huma e, e u as mill-li jek ikollok trasferimenti mill-Greċja għal-Germania għaxem ftit minnhom. Jider isu l-Unjoni Ewropea poġġiet e, mira u qoddima għan li dawn differenzi għandhom jisparixu, ma naħsibx li ħaġa tajba. Hemm ħafna nies anki f'din l-awla għam nies jaħsbu li kollox għandu jiġi regolamentat biex u bekk ek namlu ek ma nkunux nistaw nitċaqalqu. Jina kelli bżon nisfoga ruħi fuq għadi u biex nala jiena napprezza illi inti apprezzajt il-kooperazzjoni il tiegħi anki jekk eh, anki jekk ma naqblux fuq ħafna affarijiet. Ir-rapporter għal darboħra għax ħafna minna nixtiequ nagħmlu naturjazzjoni tagħna, Sergio. Un, un minuto. Pajesir ke. Xtaqt ngħid biss illi dak li għandu bżonn iċ-ċittadini huma li kollhom l-informazzjoni siwja u f'waqta kultant il-ċittadini ma jkunux jafu eżattament il-mizzati li kollha iħallsu għat trasferiment ta' flus, per eżempju, minn banka liħor, u il-differenzi bejn stati membri huma kbar minħabba illi qegħdin jitrattaw l-istess ċittadini b'mod differenti, ġifri dawn ma' każijiet ta' diskriminazzjoni. Naħseb li regola fondamentali hija li m'għandux ikun hemm diskriminazzjoni min-naħa tal-istess aġenti għabbażi ta' residenza, per eżempju, il- eh, anka fil-kwistjoni ta' settur tal-karozzi, nistantikom ħafna u ħafna eżempi, kultant ma jkunux jafu dwar il-mizzati li kienu ħajkunu ħajkollhom iħallsu u d raġuni ċittadin mhux biss ħajħossu diskriminat, iżda ħajkun qed iħossu li qed jisirqu ħin kollu u anka dawn it-tip ta' prodotti li huma prodotti li tużom ta' kuljum anka meta inti tkun qed tagħmel transfer per eżempju għal konsumaturi Ewropea din xi ħaġa importanti ġifieri. L-ewwel qed irridu naraw li konsumaturi jkunu informati qabel ma jagħmlu xi operazzjoni fl-istessin li jkunu trattati bl-istess mod mill-istess aġent u mill-istess stati membri, aħna mhux biżed nitkellmu fuq suq ħieles, iżda dan nitkellmu fuq ukoll l-istess operatur m'għandhomx jiddiskriminaw bejn il-klijenti. Grazzi. Thank you. Grazzi, Sergio. Jiena naħseb li m'għandix għalfejn irreaġixxi għax jiena naħsibha bħal rapporter. Ma nistgħux aħna Il-kompetizjoni teżisti, il-kompetizjoni anki transkonfinali. Jena hemm ħafna lati jekk wieħed irid ibiddel il-kumpanija ta' dawl jista imur iġib l-informazzjoni u anki l-insurance tal-karozza. F'ċertu sens, eknużaw il-medja ġodda, il-servizzi e, e, e, fl-internet, dan jista' jgħin anki l-nistijak. Iżazah daġi għamluħ diġa u l-fat li għanna prinċipi u anki irridu nejnuh il-proċess ma nistawx u għajnejna u najdu ma reċim mesta di. Aħna irridu kompetizjoni u jek irridu jħalsu iktar, in-nis in nħallom e, Pero minna ħal-ohra le, issu intern ġab dawn il-vantagġi. Forsi jridu namlu iktar komunikazzjoni aħjar. forsi huwa importanti anki għal referendum li jmiss. Xismu. Thank you. So I don't see anybody else that wants to take the floor. That was a good debate. <laughs> And... Ma ħat iktar li jieħu sef dan id-dibattitu. Grazzi tal-li qbajtu nala il-komitat issa u sa se jkun hemm il-laqa tal-koordinaturi fi 15 minuti oħra, 10 minuti oħra.